Mela, għazis membru parlamentari, għazis kollegi, għawna kan nitkenmu fuq diskussjoni li diġa kella preparazzjoni tajba minnaħa tal-kollegi. Mela nistanara jider li sew li hija l-aħħar laqa ta' qabel il-waqfa tal-vaganzi eh, ta' lejt skużawna illi kena namlu l-laqa illum dan il-ħin, pero ma kenix alternativa u minkejja kollox. Kontent ħafna illi għanna dan din il-laqa konġunta mal-ġuri eh, fuq suġġed stat importanti fis-sessjoni ta' f nafsinhar Qabel ma nibda bil-proċedimenti u bil-prezentazzjonijiet minnaħat tal-esperti, xtaqt najt illi il ħina lokata lina l-lum ser jindirizza il-xogħol li diġà sar anka fil-taħriġ ġudizzjarju nafu li tisir xogħol eċċellenti fil- fit taħriġ anka minnaħat tal-IRA u nil-qadirettura unnek. Għana konsil ta' notara, anka ejaza, illi għedha tipprovdi wkoll taħriġ importanti ħafna fuq il-liġi ta' l-azil mela. Minar man tawal ħafna, kontent ħafna illi tawnek mal-kollega tiegħi li wkoll il-President tal-Kumitat Ġuri fej aħna llum għat nkunu membri fuq l-istess livell. L-ewwel kellim id-direttur tal-e-justice tal-fisem il-Komissjoni Alexander ser jiprezenta il-26 rapport fuq il-taħriġ eh, ġudizzjarju. Grazzi ħafna. Sir President, Vice President, kollegi, sinjuri. illi irċivew il-taħriġ fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea u ħames stati membri biss sissa laħqu l-kwota ta' 5%. U importanti wkoll li mhux il-ħaddiema kollha tal-qorti ser ikollhom bżonn taħriġ fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea li xforsi xogħol tagħhom ma jkunx relatat ma' dan jew ma jkollux oriġini f'dan. Però ċertu stati membri il-xogħol fil-qorti jinkludi wkoll assistenza lil imħalfin u anka ħaddiema illi jagħtu għajnuna legali anka l-ħlasijiet għal-pagamenti u anka eh, ikun hemm referenzi għal situazzjoni fej ikun hemm xor relatat mal-Unjoni Ewropea, ma l unjoni Ewropea, għalhekk l jizdiet il it-taħriġ tagħhom ukoll fil-gwart tal- tat-tul tad-dewmien tal- taħriġ inizjali. 50% tal-professjonisti legali rċivew taħriġ ta' jumejn jew inqas fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea u aħna nemnu bisħiħ li dan ma jirriflettix l iżviluppi f'dan il-qasam tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fil-lum il-ġurnata u għalhekk rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Biex nikkommenta wkoll fuq l-appoġġ finanzjarju Nafu li l-flus mux kollox ma jagħmlu differenza. Dan ir-rigward il-Kummissjoni Ewropea tipprova kemm jista' jkun ikolla programmi finanzjari li appoġġaw dan it-tip ta' taħriġ il-Parlament Ewropew għaċċerta u aħna kuntenti ħafna b'dan li jkun hemm il-mezzi sabiex nappoġġaw it-taħriġ ġudizzjarju u li kun hemm l-allokazzjoni ta' 35% tal-budget sara l-2020 ikun allokat għal dan it-tip taħriġ li jitla għal 132 miljon euro għal perjodu ta' seba' snin forsi jistema ħafna imma jekk tqabluh ma kemm nofqu fuq smaħrajn ma naħsibx li allokazzjoni kbira ħafna. Il-network ta' taħriġ ġudizzjarju li JTN u kemm maħluq sabiex ikun hemm appoġġ fi taħriġ anke tal-prosekuturi u tal-imħalfin u qed iżid anke l-allokazzjoni finanzjarja ehm, operattiva tiegħu qed jifka aktar fuq taħriġ u anke qed jinvesti fiha ser tisimgħu aktar fuq dan iktar tard sa mill-2014 il-Kummissjoni nediet eh, sejħa annwali sabiex kuna appoġġ għal eh, taħriġ nazzjonali fil-drittijiet ċivili u kriminali fuq livell nazzjonali u kien hemm appoġġ ukoll favur ċertu proġetti verament interessanti. Bħalma qed il-Kommissjoni ħarġet bil-komunikazzjoni taħħa fl-2011. U peress li diġà ddew sitt snin naħseb illi rridu nħarsu lejn l-ambjent il-ġdid, l sfid l-ġodda u anke l-identifikaw suġġetti fej verament għandna bżonn nagħmlu iktar mod partikolari fej jidħlu l-bżonnijiet ta' taħriġ għall professjonisti legali. Nista' naraw illi hemm professjonijiet ġodda illi wkoll jistgħu jkunu fil-mira ta' dan it-tip ta' taħriġ u għalhekk aħna qed naħdmu nippjanaw sabiex naġġornaw l-istrateġija ta' taħriġ sabiex ikun hemm adozzjoni ta' strateġija ġdida fis-snin li ġejjin. Fil-rigward tal-vojt illi eh, identifikajna dan jindirizza ruħu lej il-ħadima tal-qrati u anka l-professjonisti legali iż-żar illi jridu jkunu indirizzati lejn din l-istrateġija minħabba anka żieda ta' relevanza ta' liġi tal-Unjoni Ewropea mhux biżejjed illi ikun hemm taħriġ tal-professjonist darba kull 10 snin, il-mina tagħna tkun ħafna iktar ambizzjuża titmur li l-in minn s-sena 2020 u għalek timromu, aħna nxuq nepromu ktar taħriċ eh, għall-avukati. Nasab kullħat eh, huwa xhieda tal eh, ta' tedit ta' terrorizmu u anka ċertu għati ta' violenza, u għalek iridu anka ninkludu taħriċ għal ħaddiema tal-ħabsijiet u probation officers sabiex ikunu armati aħjar għal eh, għal din tip ta' reazzjoni wara l-attakki anka tal-2015 tal-imna ħafna minnhom però dan huwa percentaġġ verament żgħir li għamilna u rridu naħdmu aktar sabiex anka nifmu sitwazzjoni fil-ħabsijiet u anka nindirizzaw ruħna lejn il-ħabsin eh, żgħar. Punt importanti oħra hija l-etika, l-istrat ta' dritt u anka l-indipendenza tal-ġurisdizzjoni din tiġi indirizzata permezz ta' taħriġ dan il-qasam fejn jkun meħtieġ Suġġetti oħra li wkoll qed ikunu li huma wkoll ta' rilevanza prattika huma pereżempju l-evidenza elettronika u anka l-inklużjoni tal-element eh, ta' tfal f'dan il-qasam ġudizzjarju. Dan jitlab ukoll eh, l-involviment tal-stakeholders kollha l-Ministeri tal-Ġustizzja, il-Kunsill tal-ġurisdizzjoni u anka l-involviment tal-Istati membri. Il-politika ta' taħriġ fl-opinjoni tagħna tkun waħda aktar immirata għal bżonnijiet ta' stat membru, tal-istat membri u ta' gruppi tal-istat membri. Jekk inħarsu lej il-benefiċċji din l-istrateġija tista' twassal għal riżultati varji kif tistgħu taraw anke permezz tar-rapport għalhekk irdu ntajbu l-adattament tagħna ta' dan it-tip ta' taħriġ skont l-istituzzjoni speċifika tal-Istati membri sabiex anka nipprovdu tweġiba iktar effettiva l-bżonniet tagħhom. Ma nix nikkonċentraw biss fuq l-Unjoni Ewropea imma nħarsu wkoll lej il-pajjiżi ġirien, pajzi kandidati u dak potenzjalment kandidati illi wkoll ikunu qed jitrasformaw is-sistemi ġudizzjarji tagħhom li fukar mandu ikun biss fuq it-taħriġ ġudizzjarju imma anka kif nistgħu eh, nirrispondu għal bżonni ta' taħriġ tal-professjonisti legali tagħhom. Naħseb li rridu nħarsu wkoll b'xi mod lejn kwistjoni jekk għandniex eh, ikonna mekkaniżmu finanzjarju imġeddet sabiex ikonna dan eh, taħriġ speċifiku legali. Għalek, għanu konsiderazzjoni u koll, jek nħu konsiderazzjoni u koll dawn il-punti kolla li għajjimt, hemm punti oħra li forsi għadna rridu nħarsu li għam il-komissarju tiegħi ehm, id deċtu li organizza konsultazzjoni mal stakeholders kollha ser nibdew malajr billi niftħu proċess ta' konsultazzjoni f'Mejju ħafna minnkom hawnhekk li intom f'kuntatt mal-qasam prattiku sar tirċivu eh, kwestjonarju minna ħatana sabiex anka nifmu b'mod iktar preċiż x'inhu huma l-bżonijiet tagħkom u x'inhu ser tajjeb u forsi inqas tajjeb. Ser norganizzaw konferenza pjuttost kbira f'Novembru sabiex niġbru l-idejat u l-istrateġiji minna ħatakom u x-xewqat tagħkom u anka l-kontribut tal-Parlament Ewropew tal-dan il-proċess kollu ovvjament eh, hija xi ħaġa li nilqgħu bisħieħ aħna nserħu fuq l-appoġġ tagħkom sabiex nagħmlu dan u anke niżviluppaw strateġija ta' taħriġ tajba illi twassalna lilin minn mis-sena 2020 sabiex anke nippromovu il-politika ta' taħriġ ġudizzjarju iktar u iktar. Nasab nista' nikkonkludi b'dan il-mod u nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom fi kwistjoni daqstant importanti u tal-preżenza tagħkom war nofsinhar. Grazzi ħafna. Grazzi anka tal-perspettiva li preżentajt minnaħa tal-Kommissjoni. Ftit naraw daqsxejn iktar membri parlamentari wkoll preżenti. Inti semmejt ukoll il-Parlament Ewropew għalhekk xtaqt insemmi illi eh, il-Parlament permezz tal-Kumitat Ġuri u anka Libe għandhom pen illi jindirizza eh, dan ix-xogħol u rinkludu wkoll l-aspett ta' taħriġ sa sena 2020 intom qed titkellmu fuq li nimilaw li l-bżonijiet tal-istati membri b'mod speċifiku aħna għandna l-istess impenn. Għanna s-Sinjura Roberta Mezzola u żewġ membri oħra tal-Parlament Ewropew illi verament huma interessati u jixtiequ iżommu dan il-kuntatt mal-komplament. Eh, forsi għalek hija aktar il-kwalità mill-kwantità li tott hawnhekk u xaqt inkludi dan il-kumment fil-diskors tiegħi. Nilqaw koll is-Sinjura Tatjana Termaċiċ li hija l-kap tal-drittijiet eh, tad diviżjoni tal-implementazzjoni nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem li hija il- Eh, help minna tal-Konsill tal-Europa li jaħdem fuq l-edukazzjoni għal professjonisti legali fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Sinjora Tatjana l-ewwel u mbagħad il-kelima wara ta' wara Sinjora Eva Pastrana. Tatjana l-ewwel. grazie ħafna Sur President, war nofsinhar tajjeb mela l-ewwel nett. Nixen ringrazzja lill-membri tal-Komitat Ġuri u Libe u tal-Parlament Ewropew tal-istitnuni sabiex anka inressa il-programm tal-Konsil tal-Europa, il-programm HELP. Għuna kien nitkellmu fuq edukazzjoni tal-professjonisti legali illi ikopri seba 47 stat tal-Konsil tal-Ewropa jinkludi ovvjament l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u maqsum fit tlieta l-ewwel net huwa network. Network tal-iskejjel tal-imħalfin u l-prosekuturi legali u tal-assoċjazzjonijiet fis-47 stat membri u għandu wkoll msieħba bħal EGTN u anka SCBE. U minn hekk il-ħelp hija wkoll pjattaforma ta' tliet korsijiet online illi jġibu flimkien il-arfin il-ħiliet u l-valuri. U hija wkoll metodoloġija aktar qudiem kollega tiegħi Eva ser tispjega fuq dan. Għalhekk il-programm Help ma jħux post il-rwol ta' taħriġ tal-istituzzjonijiet nazzjonali imma jiprovdi oddot li huma sviluppati minn tal-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa u li huma verament viċin is-sors tal-liġi ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn l oddot iġibu flimkien il-perspettiva nazzjonali ma' dik tal- Konsil tal-Ewropa sabiex l istandards Ewropej ma jkunux imħarsa bħala xi ħaġa aljena. Anna eh, dan il eh, programm li tnida fl-2004 meta kien meħtieġ illi jkun hemm riforma tal-qorti sabiex nevitaw li din eh, tisfaxxa u anka sabiex naċċertaw l-implementazzjoni tal-konvenzjoni fuq livell nazzjonali u dan se nagħmlu anka permezz tal-edukazzjoni legali sabiex ikun hemm eh, dan il-vjaġġ bej l-istudju fl-università u l-karriera. Lan huwa li naċċertaw li l-taħriġ fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem ikun Eh, imħaddem mod tajjeb fil-żona Ewropea kif ukoll illi jkun hemm eh, indirizz lejn kategoriji varji jekk mhix mħalfin eh, prosekuturi jew avukati. Allura, il-ħelp jindirizza mhux biss il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem imma wkoll il-Karta Soċjali sa mill-2015 il-indirizza jinkorpora wkoll -il karta ta' drittijiet fundamentali u anka kazistika bħal dik tal-qorti tal-Lussemburgu aħna noperaw ukoll permezz tal- l-IRF u għal-istati membri tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni hija alleat naturali fl-2015 il-Konsil tal-Ewropa kien fdat bl-ikbar proġett ta' taħriġ bil-fondi tal-Unjoni Ewropea li kien eh, ħalisem ta' help fit-28. U dan eh, kallu ħsib li jgħin sabiex nilħu il-miri illi semmejna aktar kmini għalek minnar l-Unjoni Ewropea l-impatt tagħna ikun wieħed limitat ħafna u għalhekk nemnu nemmnu li rridu nsaħħnu nsaħħu l-sħobija sabiex anka ingawdu iktar minn dawn il-benefiċċji u jaslu għand il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u professjonisti sabiex ikunu iktar sostenibbli f'qafas multianwali dan ukoll jgħin sabiex tissaħħaħ il-kultura tal-ġudizzjar ġudikatura Ewropew u anka li jkun hemm dan l-iskambju kif ukoll li jkun hemm rispett li id-drittijiet tal-bniedem. Qabel ma nikkonkludi xtaqt nurikom introduzzjoni qasira fir-rigward tal-kors li għandna li huwa inqas minn żewġ minuti. Dan huwa video illi ser nurukom issa. Hello. huh? Nsalmilkom jina Frank, kien hemm mara li darba minnhom ġiet l-uffiċċju legali u dit spiega li hija ġiet imkaċċija mix-xogħol tagħha wara li l-boss tagħha skopra li kienet qed tuża il-mailbox uffiċjali tagħha sabiex tibgħat email privati u anka tuża pjattaforma soċjali tal- eh, tal-medja soċjali. Dan huwa legali li kaċċini minħabba dan dakinhar iktar fl-istess ġurnata jiena kont qiegħed online u qed nipprova nagħmel ix-xiri tiegħi. Meta jiena llogjat kont offrut illi um, nixu ċertu prodotti qabel ma bdejt nagħmel ix-xirja. Kif jafu li jiena eh, speċjali l-ħalib u prodotti oħra. Jekk inti avukat, prosekutur jew imħallef u għandek ħafna medrabi um, problemi li taffaċċa problemi li relataw mal-protezzjoni tad-data, dan il-kors ta' taħriġ elettroniku jista' sabiex iġġib it-tweġibiet li għandek bżonn. Dan il-kors ġi infassal grazzi għal fondi tal-Unjoni Ewropea u tal konsil tal-Ewropa. Għandek tlet modules fej titgħallem ukoll x'inhu ma l-istrumenti legali fuq livell Ewropew illi jiġu minnaħa tal-Konsil tal-Ewropa u tal-Sistema tal-Unjoni Ewropea x'inhu ma rwol tal-istituzzjonijiet, x'inhu l-konċetti ewlenin, ir-regoli, l-prinċipji. Il-ħames modjuż li jmiss jippreżentaw oqsma problematiċi oħra li huma relatati mal eh, data medika, il-medja, il-teknoloġiji ġodda, il-komunikazzjoni elettronika u anka sorveljanza fuq il posta tax-xogħol. L-aħħar żewġ modjuż jindirizzaw il-rinforzar tal-protezzjoni tad-data u drittijiet tal-privatezza. Dan il-kors kien ġi huwa preparat speċifikament sabiex jaqdi l-bżonnijiet tal-professjonisti legali jekk tixtieq iktar informazzjoni żur is-sit elettroniku tagħna. Nawgurawlek. Good afternoon. Il-var nofsnar it-tajjeb. na Eva Bastuna l-lum għan nitkellem dwar drittijiet tal-bniedem u taħriġ ġudizzjarju. Dejjem nibdew bl-istorja fil-korsi tagħna u nibdew nibda bl-istorja tiegħi jiena 13 sena ħbiddim tal-Kummissjoni Ewropea postijiet bħal in-Nikaragwa u l-Ġorġa u mbagħad ingħaqad mal-Kunsil tal-Ewropa. Fil-Kunsil tal-Ewropa issa nista' insegwi passjoni tiegħi drittijiet tal-bniedem u l-proġett Ewropew U naħseb li huma l-istess eh, prinċipji anka li jimbuttaw ix-xogħol tagħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Il-pjan tal-lum u li nippreżentalkom x'inhu help l-Unjoni Ewropea waqfet help 28 pajjiż u għalfejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsil tal-Ewropa bżonn eh, jingħaqdu sabiex iħarsu drittijiet fundamentali. Rajna video ma nħedġiġkom tħarsu lejn il-video anka fuq drittijiet tax-xogħol meta jkollkom ħin. Dan huwa il-ċirko virtwali tal-Konsil tal-Ewropa u juri kemm help għandu valur miżjud bi standards, monitoraġġ u mobilizzar tal-kollegi l-aqwa kollegi aħna f'ħelp. Bek ninsabu f'pożizzjoni privileġġjata sabiex niżviluppaw l-aqwa korsijiet fuq drittijiet tal-bniedem possibbli dan eh, sabiex nfakrukom fuq ix tkelmet Tatjana il-network, network help inkludi li JTN u CCBE u hemm komplementarjetà ma li JTN għaliex nkopru dritti tal-bniedem u avukati. Għanna l-pjattaforma tal-e-learning b'korsijiet il jumma disponibbli għal kulħadd bxejn u għandna wkoll metodoloġija da ġitt tal-nidem li tiżgura zgura għolja ta' taħriġ tagħna. Għan niprofaw nadottaw dan il-proġett reġjonali fejn f f'reġjuni diffiċli pal Balkani tal ponenti jew pajjiżi pal Russja u għall unjoni Ewropea grazzi l finanzjament mill-Unjoni Ewropea nistgħu b b'suċċess help fit-28 pajjiż bil-mira illi namru lill professjonisti legali barfin u ħiliet sabiex ikun jistgħu implementaw il-Karta ta' Dritt Fundamentali Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea fuq Drittijiet Nidem, il-Karta Soċjali Ewropea u l-liġijiet kollha l huma rilevanti. Żviluppajna help fejn naqdu żewġ sistemi tal-Konsell tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea. U qegħdin ninkludu il- Rti ta' Lussemburgo, u Strasburgu fejn ġildu il-razzizmu, ksenofobija, omofobija u transfobija. Il-ksenofobija zdietet minħabba anke l-flus tal-immigranti, il-ħarsin ta' data, dan kien ġurnat b'reforma tal-Unjoni Ewropea fl-2016, drittiet tal ħaddima irridu nħarsu drittiet tal ħaddima f'żminijiet ta' kriżi u eh, naslu anka għal situazzjoni ta' zero għat bioetika fuq iż-żonijiet sensittivi fejn m'hemmx konsens bħal situazzjonijiet ta' tmiem il-ħajja jew surrogacy u jew każil adottajna kors fuq l-azil għall-isqarrija konġunta Unjoni Ewropea Turkija. Aparti dan dawn il-korsijiet għandna katalogu. Katalogu dwar drittijiet fundamentali u nitkelmu nitkellmu fuq drittijiet ta' proprjetà alternattivi għal eh, detenzjoni, falsifikar ta' prodotti mediċi, eh, raġunijiet għal sir ġustizzja u dan huma koll għad dispożizzjoni tagħkom. Jena saqna nurikom l-impatt tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Dan huma finanzi minn ħares tal-Unjoni Ewropea u żajnijom tajjeb varajna 25 eh, kors, 26 stat membru, fejn if koprejna 750 mħallef u anka avokati. U eh, en il-settur ta' self-learning, pero għanna bżon iktar, għamilna aktar korsijiet, għanna bżon iktar prioritajiet u rridu nkoplu il-pajizi kolla. Għal darbohra, dan huwa l-impatt tal-finanzjament u nistaw nitriplawħ. Nistaw nitriplaw għanzi il-xol tal-Konsil tal-Europa f'pajizi tal-Unjoni Ewropea u aħna ninkludu għanka soċjazzjoniet nazzjonali u nittamaw li niksbu l-appoġġ tagħkom dwar dan. Ippermettu li nurikom ukoll din il-graf bżida kbira ta' utenti ġodda l-pjattaforma na 18,000 utent u numru ta' utenti ġodda fl-2016 kien erba darbiet in-numru ta' utenti ġodda fl-2014. Aktar minn hekk fl-ewwel eh, parti tal-2017 kważi ksibna l-ewwel utenti tal-2016 ġifiri 6000 persuna li fetħet eh, kont fuq il-pjattaforma tagħna. Qed noqra plejt minn mill-preżentazzjoni tiegħi permettu li nistaqsi għall appoġġ tagħkom sabiex nifavorixxu l-ġiżlazzjoni u risorsi sabiex nappoġġaw taħriġ ġudizzjarju fl-Ewropa. Għandna aspettattivi għolja fuq perspettiva medjanta, għandna ressaqna proposti l-Unjoni Ewropea, imma għanna aspettattivi anka għola fuq żmien eh, medju zmin immedjat għaliex jekk rridu nkunu serji fuq il- l-sfidi ta' drittijiet ta' mnidem minn qed tiffaċċja l-Unjoni llum għandna bżonn riżorsi rridu nammettu għaliex il-Kunsell tal-Ewropa għandu riżorsi limitati ħafna. U meta paragunat mal-Unjoni Ewropea l-budget tal-Kunsell tal-Ewropa huwa ta' 0.29% tal-budget totali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri dan jafuħ tajjeb, ma dan kollu mhumiex ħerqana illi jagħtu flus l-inna għaliex jħossu li aħna u mwis meta nitkellmu fuq ġittib tal-bniedem u għalhekk qegħdin hawn nitolbu l-appoġġ tagħkom. Jekk n-saxħu dan id-direzzjoni soġġa kemm l-Unjoni Ewropea u naqdu l-isforzi tagħna, jekk niksbu miljun żejjed fis-sena, nitriplaw l-impatt tagħna. U għalhekk naħseb illi huwa importanti ħafna Il nkomplu naħdmu Alessandra qalet il-flussjien u l-annuna titlob flus ukoll sabiex ikun hemm implementazzjoni u nsaħħu drittijiet tal-bniedem dan jikkontribwixxi għal ħolqien tal-kultura ġudizzjarja Ewropea bażata fuq drittijiet tal-bniedem mhux qed insejjaħ għal budget imma sabiex napoġġaw drittijiet tal-bniedem u valuri Ewropej. Grazzi. Grazzi għal eh, karba entuzjasta tijak. Grazzi, għan kompli bil-Franċis. Nishtiq nirringrazzja Nirringrazzja lil dawk li tkellmu u li appellaw tassew hija ħasra li hawn ftit nies fl-udjenza, però jiena personalment konvinta li l-kollaborazzjoni bejn il-Kunsell tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea ma tistax ħlief jigwadanja minna kulħadd partikolarment is-settur ta' tittit tal-bniedem. Issa nixtieq nitkellem eh, il-rappreżentanti tal-EJTN biex jasmu ma' l ekspertiz tagħhom eh, u l-aqwa prassi eh, fuq l-informazzjoni ġudizzjarja u u wkoll naqra fuq l-iskambji ġudizzjarji li kellhom s'issa aħna għanna l-pjaċir li nil-għaw zewċ membri eh, ta' l-Iskola tal-Magistratura, eh, dik Franċiża u dik ma' eh, kif ukoll is-Sur Xrada li riċentement kien anzi parteċipa fi skambju bħala president ta' orti ta' appell fil-Ġermanja, u allura nasab li oppożizzjoni ta' biex jispjegana naqra il-vantaġġi ta' dawn it-tip ta' skambji. Nixtieq nibda l-ewwel bis-Senjura Valeri Saga li il- direttrice konġunta tal-Iskola Nazzjonali tal-Magistratura fi Franza u Raf Van Rasbek li huwa direttur tal-Istitut tal-Taħriġ Ġudizzjarju eh, fil-Belġju. Mbagħad wara l kelma l sur Xrade. Grazie, grazie Sor Presidente, Signor Presidente, Signori, Membri Onorevoli, Nasep il-JTN, jodna l-ura FTO fl-sena 2000, jaqat fieħ istituti ta' taħriċ, ta' mħalfin, avokatu prosekuturi, fit-28 stat membru il-fondi eh, kif għalet il-senjura Shredder ġejjina fil-maġġor parti tagħhom il-Kummissjoni hemm mal-20 persuna eh, bbażati fi Brussell dawn huma eh, l-istaff eh, dan huwa l-istaff permanenti jew taħt il-liġi Belġjana, però l-attivitajiet iserħu fuq ehm, l-appoċ ta' taħriċ ta' mħalfin, avukatu prosekuturi u analizi u koll tal-taħriċ illi Inqisu meħtieġa tul l-attivitajiet eh, li wattaqna eh, minn fondazzjoni tagħna nafu li eh, għandna għaxar darabiet iktar ta' mm, attivitajiet f'kollox noltu iktar minn 5000 imħallef avukat u prosekutur nafu li għanna l-arfien ta' tal-leġizlazzjoni Ewropea, pero wkoll il-fatt li b'mod konkret eh, naraw l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea u l-importanza wkoll eh, ta' taħriġ kif ukoll tal-iskambju ta' formazzjoni eh, li il-kollega tiegħek ħekellimkom iktar dwar. Aħna għandna seminars ta' taħriġ ta' t 3, 4, 5 ġranet skont it-temi u eh, nizvolupaw ukoll li eh, taħriċ eh, l-electronic ehm, training li permetti l-notara kif ukoll l-maġistrati biex jindirizzaw l kussjoni ta' soċessjoni internazzjonali l-għana unek u għalli nkunu tassaw pragmatiċi u nwieġbu għal-bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej. Kifat qabel attivitajiet importanti ta' għana jekkun imissu ma' l-iskambji fuq il-sujġet. Stajna nħoġu bi prinċipji, prinċipji fundamentali li nishtiq nsemmijom biex nurikom naqra kemm aħna pragmatiċi bħala network, eh, fil-fatta aħna għadatajna d-dissa prinċipji fundamentali fuq il-taħriġ ġudizzjarju, l-ewwel wieħed eh, fuq eh, il-taħriġ multidisciplinaru professjonali aħna nisħu ħafna fuq il-karattru pratika prattiku, natura prattika, skużawni, ta' taħriċ nasbu li l-arfien tal-liġi ġarmen eh, tkun eh, emmek, eh, forsi ċertu eccezzjonijiet, dak li għandax qasam il-liġi Ewropea, pero importanti li nqiegħdu dak li jkun f'sitwazzjoni, f'real situazzjoni reali li wieħed isipruħu fija fix xolu iridu iridu kun hemm dritt għall-informazzjoni, il-kriterju obbligatorju ċertament eh, li eh, l-ġustizja li tibqa indipendenti ħafna ħafna minn dawk li ħarġu eh, u ħafna minn taħriġ li jenata jenata minn professjonisti ta' setturi maħalfin avukati prosekuturi notara ukoll uffiċjali tal-qorti hemm ukoll personal mill-università u oħrajn, pero eh, fl-axar mill-axar rridu naraw li dawn li pratikaw il-liġi, il-pratikanti tal-liġi ġifiri rridu ehm, ikunu pedagogi tajba ħna napoġġaw pedagogi attivi, simulazzjonijiet ta' udjenzi u kol skambi bejn professjonisti ta' settur fuq eh, li jisiru workshops ta' sew pratiċi. Dawn rajna l-ħallew ħafna frott. Eh, prinċipju fondamentali ħor u għalfat li jkollna rizorsi suffiċenti kif ukoll l-appoġġ ta' l-autoritajiet ġudizzjarji li ħafna drabi naraw ħafna mill-pajjiżi tagħna però li xorta waħda rridu nibqgħu eh, niġildu għalli aħna ifgħajna numru ta' sfidi li għandna qudiemna biex ingħata fil-qasir eh, aparti mill kwistjoni eh, lingwistika hemm ukoll l ihtieġa li nisviluppaw it-taħriġ tagħna għall-imħalfin u l-prokuraturi kollha. U mhux biss dawk li diġà għandhom kultura Ewropea jew internazzjonali. Identifikajna din bħala diffikultà bħala sentiment qed naħdmu fuq mod attiv. Issa ngħaddi l-kelma lill kollega tiegħi Surraf. Mela, għankompli issa bil-prezentazzjoni CTI bil-lingua olandiza li nixtieq nagħmel u li nidħol fi ftit aktar dettal dwar l-iskambji u ngħidilkom dwar ir-rwol illi li tijen jista' jaqdi meta niġu biex norganizzaw dawn it-tip ta' skambji. Ħaġa importanti hawnhekk hi illi dan huwa netwerk ta' istituzzjonijiet differenti, istitut differenti u korpi illi jħarġu l-imħalfin. Uħoġ minnom jħarġu kol gruppi oħrajn. Madana kollu ETN jifoka fuq l-imħalfin mod partikolari. Dan il-network ippermetta li kunem skambji bej scale differenti u jfisser li huwa pjattaforma eccellenti sabiex niżviluppaw programmi ta' skambju. Rajtu ħut mit l-slides li rrit Valeri u dan il-programm ta' skambju rridu narawh bħala l-inizjattiva ċentrali tan-netwerk tagħna. Bdejna b'dan fl-2005 u dak iż-żmien kellna madwar 170 sa 180 parteċipant. Fil-preżent issa għandna 2200 parteċipant involut u dawn għandhom l-opportunità issa illa li jipparteġipa f'dit tip ta' skambju. 10-12 sena oħra, faċar snin, anzi 12 sena għamminna ħafna progress. U dan ifisser illi Issa għanna kontatti aħjar sabiex nsibu aktar dwar liġiet Ewropej, daw l-imħalfin, jistaw jitlu f'kuntatt aħjar ma' kollegi minn pajjiżi oħrajn u huma wkoll kapaċi mhux biss jitlu fi skambji f'termini ta' eh, placement imma jista' jkun hemm ukoll skambju tal-aqwa prassi. Issa il-programm tagħna kif inhu kif jidher għandna tliet tipi ta' skambji wieħed fi żmien qasir u dan huwa skambju li jdum xi ġimgħa ġimgħatejn u f'dan l-iskambju li mħalfin imorru minn pajjiż għal ieħor sabiex iħarsu lejn is-sistema legali f'dar pajjiż u jsibu aktar dwarha. Imbagħad għandek tip ieħor ta' skambju sta' divizit su taħriġ fuq medda twila ta' żmien jekk hija żjara l-studju sta' divizit tista' żur il-Qorti tal-Ġustizzja, l-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem jew Eurojust. Hemm ukoll l-opportunità li wieħed iqatta aktar ħin hemmhekk u dan jaqa' taħt il-programm ta' taħriġ aktar dejjem fejn tista' ddum minn tliet xhur sa sena mill programm jak e u dan huwa programm ta' skambju illi jiffoka fuq mħalfin kwalifikati reċentement jew mħalfin li tiġu mħarġa minkejja suċċess u minkejja l-fatt illi ħafna mħalfin huma interessati xorta għatanna xi sfidi l ewwel net hemm il-kwistjoni tal-lingwa mhuwiex faċli għal persuni li mandomx ħiliet avvanzati ta' lingwa illi jżuru pajjiż ieħor. Diffiċli tħeġġiġhom jagħmlu dan u din hija xi ħaġa li fuq qegħdin nifukaw. U aħna qegħdin ukoll nippruvaw insolvu dan billi nofru kull tip ta' korsi ta' lingwa minn kol problema ta' ħin imħalfin għandhom ħin limitat. U dom ħafna każijiet u ċertu f'pajjiżi m'hemmx biżejjed ħaddiema Għalhekk qegħdin nifukaw fuq opportunitajiet illi jsiru għal tapposta ġifir inħarsu lejn kwistjonijiet partikolari bħal liġi tax-xogħol u dik ambjentali. U wieħed mill-programmi ta' skambju speċifiċi iħares lejn l-skambju tal-aqwa prassi u aħna nittamaw illi jisibu aktar dwar dawn il-kapijiet illi jimmexxu l-korpi taħħom kif jistgħu jitalmu minn dat tip ta' skambju. Nati l-kelma l isfur Schrader illi ipparteċipa f'dat tip ta' skambju. Grazie ħafna Sur Van għan nitkellem dwar prezenta qorti fi Slovenja nibda b'deskrizzjoni ta' wada mid-diffikultajiet, problema ta' lingwa, ħafna mħalfin jgħatmu bil-lingwa materna tagħhom dan l-isfond. Wieħed jaħseb li skambju se jfalli li x problema ta' lingwa hija kbira wisq. Kelli riservi ma' livell tijaj ta' Ingliż wassani sabiex ikun hemm skambju deċenti iġejtien għall-ewwel darba eh, kamri ta' taħriġ għal prosekuturi l-skambju meċa tajjeb. Timna fit-ċentru ta' lubjana li affiljat ma' Ministeru tal-Ġustizzja tal Repubblika Slovena. Fuq l-skambju nifsu għaddim tal-ċentru taħriġ kellem fuq l-anta l-istituzzjoni li responsabbli għal l-eżaminar tal-liġi statali. Ċervina informazzjoni fuq is-situazzjoni fi Slovenja u problema partikolari tidher li għan numru ta' amħal, numru għal ta' mħalfin li waqola mill-medja. Fi Slovenja rridu jnaqsu numru ta' mħalfin billi zidu l efficienza ta' s-sistema ġudizzjarja. Tkellimna dwar eh, l-ġej ta' malfin u għacħar li jem aspettativi bizzavi l-ġej ta' malfin fuq l-sfera professjonali u privata. Zort il-orti għaxxol fejn fi Slovenja tal-limna il-dinija ħagġa li miġ daqseg prominenti daqs il-Ġermanja, tkellma fuq proċedura ħatra għal-imħalfin fi Slovenja, president ikun jista' jinnomina kandidati għal partiċipazzjoni tal-Konsul Ġudizzjarju huwa suġġett ukoll għal approvazzjoni mill-Qorti President għal li huwa normali għal kandidat promoss li ma jirreġista suċċess. Ikonna anke reviżjoni annwali u għal fini ta' dan l-evalwazzjoni President jannalizza materjal termini ta' statistika jikseb opinjoni mill-Qorti Suprema hemm approċċi differenti għal prosekuturi. Mbagħad fuq eh, benefiċċji, tkellimt fuq benefiċċji ostakli anzi tkellimt dwar il-lingwi, il-Ministeru ta' ġista ta' Pajjiżi iħeġġeġ skambi internazzjonali, u l-ġudikatura fi Slovenja laqat prosekuturi u l-President Mott Miftuħ Il-kollegi fis-Slovenja provdew l-mistednin b'informazzjoni fuq il-problemi li kollha tiffaċċa l-ġudikatura u l-iskambju wassal sabiex inqabbel il-sistema ta' pajjiżi ma' dak ta' pajjiż ieħor b'numru ta' taħt numru ta' aspetti kien hemm skambju utli ma' kollegi u realizzajt li problemi ta' ġustizzja pajjiż Ewropej huma simili ħafna meta nifmu xurxin dan huwa ta' vantaġġ u b'ġbek sistemi ġudizzjarji jistgħu jibbenefikaw minn xurxin. Euh, merci, merci beaucoup pour, euh, pour ces... Grazie ħafna darbohra għal dawn ix-xieda li tajtuna din l-informazzjoni u s sanat il-kelma l sur Pier Giovanni Traversa li huwa l-President tal-Kumitat ta' Taħriġ. Inti fil fat President tal konsil tal-Rati Ewropej Grazzi tal-li jatawnek maħna l lu fi Brussel u inta kellimna dwar il-prassi tajba tal-assoċjazzjoni u Tejdilna naqra li huma l-isfidi li t li huma l-iktar importanti fil-ġejjeni. Grazie, l-għonet. Nishtiq nur gratitudni tijaj għal-presidenti tal-komitati għal l-unur u privileċ eh, li għandi għawnek kelli nitkellem eh, f'din eh, l-awla f'istituzzjoni da' sekk prestiġjuża. Permettu li nejt naqra il-CCPI mm, e, li ġiet illi twaqfet fl-1960 mill من tagħha hija kienet fuq ta' quddiem biex tmexxi l-avukati Ewropej u l-prinċipji bħad demokrazija. U l-istat ta' dritt illi 45 mm, membru جفيري li jgħi l وفايزي Ewropea u 32 eh, membri sħaħ, 3 osservaturi eh, u oħrajn eh, u permezz ta' dan nirrappreżentaw iktar minn miljun l-avukat dan fuq suġġerment fil-bidu tal-workshop biex nisimgħu mhux biss l-esperjenzi tal-membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea, ġifieri tal-assoċjazzjonijiet tal-Qarat Ewropej, però jkun hemm ukoll dawk eh, il-fema tal-pajzi assoċjati u dawk eh, li huma servaturi eh, eh, provajna noħol u eh, kultura ta' ġudikatura u sfera komuni ta' prinċipju fundamentali u drittijiet fundamentali il-bżonnijiet dejjem jikbru li ġab miegħu s-suq waħdini talab biex iktar u iktar avukati jifamilizzaw irwieħhom mal-sistema legali tal-pajjiżi ġerien l-affarijiet komplew jisiru ktar komplessi u l-fat li l-eru eh, Anzi, l-osma differenti tal-liġi jorbtu eh, ma' xurxin eh, fissar li wieħed li teħkem tajjeb il-liġi Ewropea primarja sekundarja u jara li jkun hemm interpretazzjoni kif suppost u applikazzjoni kif suppost tal-liġi Ewropea. Dan kollu jitlob taħriġ tajjeb, dan jitlob ukoll għarfien tal-Liġi Ewropea fl-2007 bozzajna paper fuq eh, training outcomes għall l-avukati Ewropej fejn tkellimna dwar kompetenzi għolja illi kull avukat irrid ikollu fl-applikazzjoni tal-ħidma tiegħu ta' kuljum kemm huwa importanti jkollna taħriġ standardizzat kif nisuġġerixxu aħna. Rridu nżommu f'moħna li SSBN nifsu mhuwiex organu ta' taħriġ, hemm eh, il-kumitat ta' taħriġ f'dan is-SSB li jikkonsidraw jagħmel rekomendazzjonijiet politiċi brabta ma' taħriġ ta' avukati fl-Ewropa kemm fil-fażi inizjali ta' taħriġ kif ukoll eventwalment ġifieri taħriġ kontinwu kif għad għandna 36 membru minn satax il-pajis u nintaw ħames darbit f'sena. Nintaqgħu ma' partijiet interessati u dejjem nħossuna norati li nkunu f'kuntatt ma' istituzzjonijiet Ewropej u kemm jista' jkun nagħtuhom l-appoġġ tagħna fuq kwistjonijiet ta' taħriġ. l istrutturi ta' taħriġ l-avukati varjaw minn pajsa l-ieħor, illi nirregolaw l-emissjoni għal-professjoni u u kif eh, eh, sir reġistrazzjoni eh, fl-assoċjazzjonijiet u u soċjetajiet tal rati varjaw, pero kull kif naraw hemm standards f'kull pajjiż biex wieħed jidħol fil-professjoni legali. F'ħafna pajjiżi hemm rekwiżit li dak li jkun ikollu masters minn pajis fl-Unjoni u kella mill-EA u li kollu eh, xi tip ta' prattika eh, jew kella li jagħmel eh, xi apprendista traineeship u koll li jagħmel eżami pratiku aħħari. Dan huwa marbut ma' l-idea illi kull pajis għandu tradizzjoni legali jew għandu biex ngħidlek l-ispeċifiċitajiet tijaw, u anki jekk nistaw naraw li hemm bilanċ bejn l-standards illi wieħed jeħtieġ biex ikun parti mill-ġudikatura għanna pajizi mill partikolarment il-Belġu, l-Bulgarija, l-Estonja, Danimarka, Finlandija, Franza, Germania, l-Italja, l-Latvija, l litwania l-Lussemburgu, l polonia l romania l-Svezja, l-Olanda, il-Renju Unite partikolarment eh, l-Ingilterra, Wales, l-Irlanda eh, ta' fuq u l skozja eh, kif ukoll l-Norveġja u l-Iżvizzera li huma pajjiżi efta. Nejt li l-avukati għandhom xi ftit ta' suq għandhom iżda miftuħa, ġifieri Eh, għandhom taħriċ minn nies akkreditati, hemm eh, ħafna offerta fuq is-suq għat-taħriċ. U hemm entitajiet eh, differenti li zistu f'kull pajis li ġew inklużi fil-CCBI eba studju illi aħna għamilna f'ġunjura ta' 2014 fejn ħriġna ffekxit tal-daw kolla illi umma di biex jatu taħriċ. Dan kollu kien grazzi wkoll għal fondi Ewropej. Bosta proġetti saru fuq ħraj l-istudju fuq l-għada twali ta' taħriġ tal-avokati fuq il-liġi Ewropea dan ġi konkluż l-istudju f'Ġunju tal-2014. L-istudju konkludi li eh, għandu jkun hemm żvilupp ta' kurrikulu eh, ta' liġi Ewropea u għandu jkun hemm ukoll iktar attivitajiet edukattivi eh, trasconfinali li nagħmlu liġi Ewropea iktar orjentata lejn il-pratika kif ukoll iktar aċċessibbli. Għandu jkun hemm iktar zjarat edukattivi u skambi L-istudju jinkludu wkoll fekċis nazzjonali fuq sistemi nazzjonali differenti u dan għal taħriġ inizjali u kontinu. F'Novembru tal-2014 is-CCBI e fi Brussell f'sessjoni plenarja adottat pjantazzjoni biex immexxu l-qoddim b'rekomendazzjonijiet u sal-lum aħna ħadimna fuq l-arfin reċiproku ta' edukazzjoni kontinwa, jiena fil-fatħa nitkellem minn ftit ieħor fuq eh, l-MOU, eh, aħna waqqafna eh, l-European Arts Foundation fl-2014 bl-idea li din il-fondazzjoni toffri servizzi l-avokati fuq kustanijiet marbuta ma' politika ġudizzjarja fl-Europa u u koll il-portal f'Settembru tal-2014 portal ta' ġustizzja li jitkellem fuq l-inizjattivi u t-taħriġ ta' pratikanti legali. Proġett ewlieni ieħor żviluppat minna huwa il-pjattaforma ta' taħriġ Ewropea għall-avukati. L-għanda din il-pjattaforma huwa biex nindirizzaw in-nuqqas li hemm fit-taħriċ eh, u fil-korsijiet offruti eh, fil-ġurisdizzjonijiet eh, jiena partikolarment gburi ta' dan il-proġett illa li xiena fil-fat rajtu jitwielet, rajtu jitwielet fih dan il-komitat ta' taħriċ kienet l-idea tal-esperti ta' Danimarka, Franza u l-Italja jena fil-fat konta rappresentant għall-Italja u l-idea kienet fil-fat mill-qwa Mississippi li applikat għal-fondi. L-lum il-ġurnata CCBI u l-Komissjoni Ewropea għet jaħdmu lejn l-inklużjoni ta' pjattaforma Fleet Justice Platform. Dan ħajkompli biex eh, ħajkompli wasalna biex eh, ikonna katologu komprensiv eh, li tent ħajkun jistaw ifittxu korsijiet ta' taħriċ, fruti madwar l-Europa fuq soġġetti differenti u formazzjoni fejn fejn isir, sezzjoni tal-prattika u nasab li kull avukat, anzi, kull entità tkun tista' toffri il-formazzjoni taħriġ fil-fat um, fil-pajiza. Uh, uh, um, April 2016, uh, the CCB Fl-2016 uh, l-CCB publikat sommarju dwar taħriġ offrut fil-membri kif għata hemm um, 19 il-pajis li huwa membru sħiħ illi fej fejn hemm reġim ta' taħriġ, reġim daħħal dawn l-aħħar 15-il sena, 12 il-pajjiż. Mandatory continuous training regime, however, in all of these countries. Pero hemm ħafna mm, fil-fatt każijiet fejn fl-Awstrija f'kapitlu 10 paragrafu 6 biex l-avukat jibqa ħareċ nifsu eh, iva l il-liġi tibqa t u l-fat li eh, wieħed jaġġorna ruħu eh, u jinforma ruħu importanti nkella jekk ma hekk ikun ta' dannu għall klijenti tiegħu. Ġorġa għandha reġim ta' taħriġ obbligatorju iżda l-Andorra mandiex dan ir-reġim ta' taħriġ obbligatorju fil-qasir. Invited twice in Tbilisi. And I e, opportunità fi Tbilisi, e, rajt bajni stess, e, kem ir-reġjun tal-Kawkasu il-Ġorġa, l-Azerbajġan, il-Kazakistan illi qed jimxu l-qudiem bi taħriġ inizjali kontinwu u jużaw summeti tal-IT. Għalhekk jiena dejjem nissuġġerixxi u ta' parir li il-komitat ta' esperti dejjem ikun preżenti għal qattana mhux dejjem faċli għal pajjiżi tal kawkazu naf eh, minħabba diffikultajiet ekonomiċi li jkunu prezenti, Pero ġeneralment fi sessjoni plenarja ħajkunna sessjoni li ġejja f'Ġunju għanzi mejju skużawni f'Edinbera, essa, inkompli unajt eh, eh, li eh, hemm numru ta' sijat, jem kalla krediti, jew punti, kif jgħet is taħriċ, hemm ukoll taħriċ li jitqies f'jem ġeneralment il-minimu huwa 14 eh, il-sija punti jew kella kredu ħafna stati membri eh, iddeċidew li jkollhom kontrol regolari. Eh, Ġifieri l-avukati huma obbligati li sottomettu records l-assoċjazzjonijiet u soċjetajiet li jappartjenu għal-jom ċertu ċertu pajizi, pero l-affarijiet huma differenti, kunem hemm verifiki aleatorji eh, fejn eh, l-entitajiet eh, jirċekjaw min għamel li ma taħriċ. U jista' jkun hemm sanzjonijiet ukoll fejn ma kienx hemm taħriġ kontenu aħna samnihom sanzjonijiet disciplinari u mhux disciplinari dan id-disciplinari u eh, twissija eh, eh, għal fatt il wieħed jitqaċċat u biex nala nixtieq ngħid li aħna l-antana huwa li nikkooperaw mal-Kummissjoni biex niġbru dejta annwali u biex naraw naqra kemm mill-liġi Ewropea hija parti mill-attivitajiet u l-offerta ta' taħriġ inizjali u kontinu fid-dawl ta' l-Annual Training Report. Irridu nammettu li għana nuqqas ta' data U nejdu li fl-axħar ta' sena, probabilment nar l-14 ta' Deċembru fi Brussel ħajkona konferenza fuq eh, it-taħriċ eh, tal-avukati sfidi opportunitajiet eh, nġibu eh, diem dawk li fornu it-taħriċ mill-istituzzjonijiet u mill mixi toħra tal-ħajja. Grazzi ħafna. Issa, is-senjura Roberta Robeiro illi hija membru tal-EIPA li jinsab fil-Lussemburgu. Eh, inti eh, fil-fatħa tkellimna fuq it-taħriġ eh, tal-personal kif ukoll tal-uffiċjali tal-rati fuq livell Ewropew tgħidilna nara għalfejn u importanti t-taħriġ il personal vizavi l-liġi eh, tal-Unjoni u għalfejn importanti li nizguraw l-applikazzjoni kif supposta l liġi Ewropea. Grazie ħafna Sir President, grazie tal-li tajtni ċans li nitkellem dwar dan u eh, xet namlu aħna l lejpa fil-Lussemburgu fuq it-taħriċ eh, tal-uffiċjali tal-qorti u personali jħor tal-qorti. L-għonet nixen kellimkom fuq il-proġett eh, huwa studju, eh, studju eh, kbir, importanti, li permettina naraw naqra konna ċifri dwar fissru eżattament personal uffiċjali tal-qorti fl-Unjoni. Dan l-istudju u wera wera naqra kif huma imqasma u wasal għal diskrezzjonijiet ukoll bejtu għarrinna xinna niksbu iktar minn met fact sheet b'ħafna informazzjoni li fil-fatt eh, ma stajniex ninkludu kollha hawnhekk b'dan eh, ir-rapport qasir, ma stajniex eh, għaliex hemm ħafna kategoriji differenti, ma stajniex ikonna paragun veru bejn l-istati membri dak li għamilna għaliex ir-raġuni u lan ta' dan l-istudju kien li naraw il-qisu taħriġ tal-liġi Ewropea ġifieri fil-kwestjonarju kellhom mistoqsijiet ta' sew preċiżi jekk eh, membri eh, tal-personal tal-qorti kienu obbligati li jsegwu eh, per eżempju liġi għanzi studju tal-liġi u jekk għamlux dan Allura aħna preċedejna ma għamilna tlet kategoriji per eżempju, eh, dawk marbuta l amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-qroti u tal-qrati, eh, management ġenerali, eh, management tal-facilità, xogħol fuq l-justice, xogħol fuq l-IT, kif ukoll uh, il-bookkeeping tieni kategorija, funzjonijiet eh, ta' ġedikatura, l-forzar ta' ġizjonijiet tal-orti, servizzijiet ta' eh, dokumenti ġudizzjarju, ekstra ġudizzjarja, jnuna l-mħalfin, ecc. U it-tret kategorija mbagħad li aħna nqisu eh, se aħna funzjonijiet proċedurali għanna kwistjonijiet eh, li huma marbuta mal-qasam penali, oħrajn mal istar familja, u nisanab għasajra. sejra. B'tieni dibta dejta eh, rajna u mill istudio ħareġ li hemm ċertu aspetti li huma moħbija eh, f'topik f'suġġett nazzjonali. Ħafna drabi kien hemm talba għal kooperazzjoni transkonfinali, it-tisħiħ ta' din il-kooperazzjoni kif ukoll it-tip tal-kompetenzi eh, tal-personal tal-qorti eh, partikolarment dak li jemana fil-qasam tal-liġi penali eh, mill-liġi Ewropew l-ewwel punt li ħareġ allura huwa li rridu nżidu l-kuxjenza tal-liġi Ewropea fil-ħidma ta' dawn l-uffiċjali. Ġeneralment Insita dan il-personal tal-qorta ħafna drabi rridu ngħidu li l-personal u impenjat eh, fil-ħidma tal-qorti anke jekk man domx sfont eh, ħafna drabi kollhom jitalmu fil-post eh, anki jekk ġifieri ma kinux marċivewċe rċivewx u iridu jgħaddu ċertu formazzjoni, għandhom id dovera għalhekk u ma jixtiequ li kollu iktar formazzjoni anki jekk miex realtà ta' kuljum illi eh, ħabtuċom ma' liġi Ewropea. Mbagħad eh, kellna numru ta' proposti, proposti importanti ħafna wara dal-istudju niżguraw eh, illi intejbu il-kwalità u disponibilità tal-odot ta' tarim elettroniku, l-evalwazzjoni ta' dan u li kunem u koll kontenut eh, li ma jkunx daqshekk eh, akademiku li hemm per esempio konna roleplay simulations, eh, situazzjonijiet ukoll fejn dak li jkun ikun affaċjat b'sitwazzjoni vera li għax ħafna drabi ma tantx ikollok informazzjoni fuq kif inti timla l-formuli fuq regolamenti, però dawn dawn kienu każijiet xi każijiet biss. Imbagħad fuq um, apparti dan it-taħriġ proponejna wkoll li EIPA eh, kif ukoll ġustis kooperazzjoni internazzjonal ma l-istudju l-Institu um, ehm, ma' istituti differenti fil-Portugal, fil-Belġju, eh, U b'nadi oħra eh, fil-fatt aħna għamilna l-azzjoni red 2015 biex nikkompletaw din l-istampa u ikonna u nindirizzaw dik kussjoni ta' taħriġ ta' l-uffiċjali u l-personal il-personal tal-qrati. Aħna allura għadna li tkellem offerta ta' taħriġ, taħriġ interessanti, u forse din kienet l-ewwel darba li personal tal-qrati kienu qed jintaqgħu minn posti differenti u kienu qed jifmu kif jaħdmu eh, bl-istess strumenti, pero qed jaħdmu b-mod differenti xi kultant qasbis għandhom gwidi però kif jagħmlu dan, kif eh, jimlew il-formuli l-annessi u direttivi eh, jew kif jirrelataw ma' direttivi u kellom skambju bejnietom. That uh, we were actually now going towards the end, we are going to present. Issa din dan kollu ħajwassanna għal rapport aħħar fil-Lussemburgu um, għamen attività train the trainers u l-ewel waħda minn dawn kien um, il-kooperazzjoni fuq Kussjonijiet ġudizzjarji u t-tieni waħda fuq uh, kooperazzjoni fuq kwistjonijiet tal-liġi tal-familja. Kenna b'kollox 41 partecipant, ir-riżultati li ksebna kienu tas-sew tajbin, l-għalija 17 mill-parteċipanti irrespondew eh, fil-fatt laħqu l-anijiet kollha eh, ta' tendenza u 50% kienu innexxielhom li l lan eh, ta' 75% figura oħra dejjem b'rabta ma dan il-proġett meta ġew mistaqsija jekk l-arfien li kisbu fis seminar wasalx għal approċċ ġdid kif għal lejn ċertu proċeduri, toġiba kienet iva għal 69% u bitoġiba l-mistoqsija jekk l-arfien wasalx jekk l-edukazzjoni fis seminar waslet eh, għal tu aħjar, jew prestazzjoni aħjar, kien hemm xi 70% li wieġbu iva mbagħad eh, saqsejna ħna u rajna li l-informazzjoni ma tkunx bisa għal persuni prezenti ma li naraw li din tinferex. Rridu naraw li tinħoloq pjattaforma Ewropea fejn għanna korsijiet bl-Inglis imma u koll possibiltajiet fejn ikonna taħriċ dwar l-applikazzjoni eh, fuq isma bħaliġi ċivili eh, u isma ħrama u koll eh, glini gwida fuq kif jintlew formuli l-annessi. Bħala konklużjoni fuq dan l-action grant, rekomendazzjonijiet għal titjib, kemm għal dan is-seminar kif ukoll kooperazzjoni smajna li din election formula ġifieri li kollhom skambji eh, wiċ eh, imbuċ eh, taħlit ta' talim Ma bat eventualment meta naslu għas-simulazzjonijiet għal role plays għal urejfa iva, hemmhekk rridu kondu xaħġa wiċ imbuċ nistaw ntejbu l-kooperazzjoni, forsi hemm problema, hemm xkiel eh, lingwistiku eh, u għalek aħna bdejna b'dan l-ewwel election grant u tajna din il-possibilità biex eh, dawn in-nies intu għam iktar aċċess għal terminoloġija bl-Ingliż, para dan ma jfissirx li huma ma jintaqgħux kif għamlu f'Dijon f'Lisbona. ma fejn eh, huma setaw jitkellmu eh, bil-Portugiż jew kara bil-Franċiż jridu eh, fejn jridu, però importanti li jkun hemm lingwa komuni ta' komunikazzjoni. Ġifieri fih il-grupp ta' konsens il konsorsju li naħħar ta' sena li għaddiet resaqna proposta fejn qed nitolbu qed isħaħ ta' kooperazzjoni u natu possibilità ta' taħriċ għal dawn l-uffiċjali u l-personal tal-qorti l bis parti mill-iceberg din l ewwel bicċa tal-proġett pero ti permetti naraw l-istampa ġdida. Nasab li dawn in-nies huma importanti biex ikonna ġustizzja ħjar fl-Unjoni. Grazzi ħafna. Um, Grazzi ħafna l-ħin uh, qed jispiċċalna hawnhekk U nishti uh, li ninkludu tlet interventi li fadlina fuq il-program. Forsi anka nallokaw ħin għal uh, mistoqsijiet, etc. Imma zammu ma' interventi ta' minuta għaliex fl-erba u nofs l-interpretazzjoni tieqaf. Nkellim għalej miss. Uh, Għedin, għonek, Iva. Jistin, jirnexxilkom, tamlu l-intervent minuta. Okay, the one that's insisting on two minutes, you're going to speak for two minutes anyway, so do the two minutes. Zewċ minuti, mela. Imma fl-erba u nofs għaf uh, l-interpretazzjoni għax kien hemm kollegi li tkellmu għal 15 minuta. Trid tagħmel mistoqsija tiegħek, forsi minuta u nofs nieħu. Sinira kolbi. nistgħu nieħdu l-mistoqsija tiegħek fl-aħħar. Żewġ minuti għal kellim li jmiss, grazzi ħafna sur Hojzel. Nirrit minuti għaftit ma ħafna ħin sabiex noqot nir-ingrazzja kulħadd. l-kolħat. Nishtiq Namel referenza għal dak li aħna namlu eh, fil-prattika. Kenna ħafna okkazjonijiet sabiex aħna narbtu anka ma' xolin tam tamlu fil-diskussjonijiet il-proġetti għal aħjar pressi u proġetti oħrajn, kurenti, u inizjattivi li huma dejjin u ma' parti me' xol tagħna. Rigward ta' prassi, fil-passat nista' ngħid li kanna program ta' taħriġ transkonfinali kanna materjali li ġi sviluppat u ipprovat anka f'numru ta' stat, mem, stati membri għad Defense Council kien hemm uh, eh, gruppi mamula minn stati membri differenti li ltaqgħu f'bliet tal-Unjoni Ewropea u diskutew kif l-istrumenti legali fil-kooperazzjoni ġudizzjarja u l-kriminali jaħdmu fil-prattika u anka kif jaħdmu fil-gruppi fej dan, dan ġi applikat permezz tal-case studies. Tini proġett li xtaqt ilkom huwa proġett li kien fuq skala kbira għal 600 professjonist legali mill istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea xtaqt ma xtax ħafna ħin nispjega l-konċett fid-dettal, però illi fil-qafas ta' dan il-proġett il-materjal ġi eh, eh, prodott u disponibli fuq is-sit elettroniku b'xej hemm il-lingwi disponibli palma semmejna il-lingwi hija tista' tkun problema għall-aċċess għanna eh, sit elettroniku tal-IRA fejn risorsi b'xej fej kull minnu interessat dan il-qasam tal-liġi tal-Unjoni Ewropea jista' jkollu aċċess għal materjal. Punt ieħor li xtaqt insemmi għall-udjenza tiegħi tal-lum huma numru ta' avvenimenti ta' taħriġ li ilha għaddejja numru ta' snin li jiffokaw fuq eh, non-diskriminazzjoni u liġi tal-gwaljanza bejn is-sessi dan il-konċett li eh, jiġi flimkien 600 parteċipant mill-Istati Membri kollha u apparti minn hekk proġett importanti anka ma' CCBE fir-rigward tal-avukati eh, tal-litigazzjoni fil-pratika privata li jellef. Il-proġetti korrenti u anka l-proġetti l-ġodda u ma' mnezla unek, musa naqqa fid-detal taħħom, xtaqt eh, nisħaq li l-proġetti kollha li huma mniżla fid-dokumenti huma finanzjati jew kofinanzjati minn għatal programm ta' finanzjament Ewropew x'għatalek ngħidilkom eh, x'qed isir b'dawn il-flejjes eh, permezz dawn il-programmi. Skużani qed il- President, u grazzi ħafna tal-li zammejt mal-ħin allokat. il-kellem li jimmess għal minuta, minuta u nofs. Grazzi, grazzi tal-opportunità nitkellmu fuq dan it-tip ta' taħriġ għaliex qed nitkellmu fuq liġi tal-Unjoni Ewropea li tiġi applikata bħalma smajna ħanna pjaċir naraw li fil-rapport tal-2016 tal-Komissjoni iktar minn 35% tan-nutara parteċipaw fit-taħriġ tal-liġi tal-Unjoni Ewropea waħda minn raġunijiet kienet il-żewġ programmi l-notara l-Ewropa l-Ewropa l notara illi tneddew u tmexxew l 2013 sal-lum il-ġurnata. il ġurnata Dan il-programmi kena partecipazzjoni ta' 3000 notara illi kienu minn 22 stat membru li fisser ukoll l-istat membri kollha bil-sistema tal-liġi ċivili. Il-membri kollha tagħna ġifi kien hemm 26 seminars Hemm anke l-element transkonfinali ġifieri fejn mill-inqas tliet nazzjonalitajiet kienu rappreżentati f'dawn is-seminars aħna publikajna żewġ kodba huma materjal ta' taħriġ, aħna produċejna wkoll video li qed fuq elettroniku tagħna u għandna wkoll l-attendent il-kontribut ta' universitajiet importanti fej professuri u il-professjonisti minna ħataħħom. Kien hemm anke l-evalwazzjoni tas-seminars u dan ix-xogħol daqsant importanti ma setax isseħ mingħajr l appoġġ tant prezzjuż tal kummissjoni Ewropea u nixtieq verament minn qalbi nirringrazzjom tal u tal-kooperazzjoni anke man-notara Ewropej anke s-suċċess ta' dan il-proġett iħedġif nasa sabiex naħsbu iktar, nimmaġinaw iktar um, proġetti. Kenna għanna maħsub xogħlu taħriġ għal 2017 fuq l-element ġudizzjarju matrimonjali. Grazzi ħafna, Iva. Veduta eh, fil-qasir ħafna, kamina ħata lejasek ġibkom. Aħna minnaħa tal-Aġenzija nixtiequ nuru l-apprezzament tagħna tal-kooperazzjoni tafu illi l-Aġenzija tagħna trid eh, tniedi t-taħriġ lil membri għal rati u tribunali li huma responsabbli Għal kustjonijiet tal-azil dan it-taħriġ li ikun parti minn regolamentazzjoni u anka beħsib li wasal għal iktar konverġenza fil-deċiżjonijiet u anka fil-prattika legali u li jħun konsiderazzjoni il-xogħol indipendenti fit-tribunali. Aħna ħanna dan it-taħriġ bis-serjetà u għanna rappresentazzjoni minn kull stat membru u dan il-network hemm ukoll assoċjazzjonijiet bħal dik internazzjonali tal-liġi eh, tal-refugġati, tal mħalfin kif ukoll l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Konsilli tal-Istati u l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, inkluż ukoll huma tmien organizzazzjonijiet oħrajn, nista' nagħmel referenza għal IJTN e u anka korpi ta' taħriġ illi huma parti minn netwerk. L-attivitajiet kollha isiru b'rispett totali għall-indipendenza u anka meħtieġa li nirrikonoxxu rwol partikolari tal nimħalfin u anka natura eżekuttiva tal-EASO. Din hija attività għal u mill-imħalfin. Huma flimkien ġabu tmin modjuż li jmorru mill-introduzzjoni għal protezzjoni internazzjonali, għal kwalifikazzjoni, għal protezzjoni sussidjarja, l-esklużjoni artiklu 15 l-evaluazzjoni ta' kredibilità, il-proċeduri tal-azil u sena diħla u appjarat fuq l-informazzjoni mill-pajis ta' oriġinu importanti illi naraw li dan kollu illi jassal permezz tal-metodoloġija għal taħriġ ta', ta trainers dan materjal li ġej minnaħa tal-imħalfin u li jitwasal mhux biss eh, fuq livell nazzjonali ma' wkoll permezz eh, ta' proċeduri ta' emerġenza fejn konna anka pereżempju ġimgħa dieħla taħriġ ġewwa l-Greċja u attivi wkoll fil- l-iskambju tagħna ta' għarfien anke fid-dimensjoni esterna. Per eżempju, ma' Tunezija u l-Marok. Thank you very much indeed. Um, as we draw this workshop to a close, may I ask... Grazie ħafna. Forsi il-membri eh, jekk tisuq xtawnu xi kommenti eh, finali. l Jina napprezza bisħiħ li kena l-workshop il-lum u ċaħna ma ftit kommenti u kol, kommenti fil-qosor. L-għennet, nittama illi bħal kolliġi Ewropea kif din issir liġi nazzjonali, kun hemm xi kwalifiki fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea li jissaħu fuq livell nazzjonali. Imma nemmen ukoll li Wieħed ikun jaf il-bażi tal-liġi nazzjonali tista' tkun il-liġi eh, Ewropea li xi kollha każijiet transkonfinali u dawn huma elementi li jista' jkunu komuni. Li nżidu l-kwalifika fil-rigward tal-persuni involuti rridu nżommu u koll li hemm nuqqas taħin għal imħalfin sabiex jgħamlu dan din il-kwalifika u għalhekk irdu nagħmlu ċertu pressjoni fuq xi wħud mill-istati membri sabiex ikun hemm personal biżejjed ħalli huma jkun jista' jagħmlu dan u anke jkun hemm diskussjoni dwar kif nistgħu nikkontrollaw il-kwalifikazzjoni permanenti. Punt ieħor ma nafx hekk tqajjimx naħseb illi huwa importanti illi nqajmu kuxjenza fuq xi situazzjoni tal-liġi fejn tidħol ċittadini tagħna għandna xi eh, kollegi minnaħa tal-Minister Ġermaniżi per eżempju sabiex jgudaw l-istudenti fl-iskejjel naf li ċertu skejlet jużawhom ukoll fil-kontest tal-bullying tal-internet, jiġifieri jkollhom l-idejat li imorru fl-iskola u mhux biss mill-lat morali imma mill-lat legali jinformawhom fuq drittijiet tagħhom x'inhuma drittijiet bħala vittmi jawn nkella il-konsegwenzi kumma il l u ir-reat. Aħna tkellimna wkoll fuq il-dritt proċedurali fl-Unjoni Ewropea u naħseb illi din hija tajba jridu nżidu wkoll it-tisħiħ tal- eh, fiduċa reċiproka xi tip ta' program ta' Erasmus sabiex kun hemm skambju bej eh, il-persuni eh, professjonisti legali. Nasab illi eh, dan jajna għandu jajna sabiex namlu ktar progress dan il-qasam. Grazzi ħafna Brigit. Senjura Bergeron. Iva fil-qosor ħafna. Jiena ġej mill sfond tal-liġi u napprezza ħafna dak li għadu kif qal in-notar. X'inhu diffiċli hawnhekk huwa li ikonna eh, ċalja anglosassina. Hija problema tal-lingwa, kif tuża l-lingwa jgħinek sabiex tifforma l-ħsibijiet tiegħek u Minix kontenta li qed nara aktar preżenza tal-Ingliż fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-Ingliż hija lingwa utli ħafna, però x'tip eh, ta' Ingliż qed nużaw? Dik Britannika jew Amerikan? Jgħidu naraw li nkunu ċari fit-terminoloġija. Meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-awtur, pereżempju, fil- uh, fil-Franċiż. Ija, eżattament bil-kontra ta' xin fissru bil-Franċiż però fl-użu ta' dik it-terminoloġija. Grazzi ħafna, grazie Iva tal-inkludejt anka l-punt lingwistiku u veru li ħafna mill-kallima mil jisaw l-Inglis mod ħażin dan ifixkel il-preċiżjoni. Il- uh, professjonisti legali li kollhom jitħabtu bil- bil-lingwa Angliża meta jisaw jużaw anka Franċiż pereżempju huma forsi qed naħlu l-ħin fuq dan ngħadda l kelliema li jmiss. Sinjura Makovej, grazzi ħafna. Grazzi li l-mistidna kollha illi ġew hawnhekk kontenta ħafna li Għat nara l-kollegi tijaj anka tal-Konsil tal-Europa jina ħdimt mek għal madwar 10 snin fej kontanta anka involuta fċertu missjonijiet. Mill-perspettiva ta' persuna li ġeja minn pajis eh, post-komunist u kena għaddu minn riforma ġudizzjarja naħseb illi din hija l-iktar riforma diffiċli li tista' tagħmel. Naħseb illi kellna numru ta' pajis li ridu jgħinu ġewa taħriġ forsi mhux kulħadd kważi ħadd ma kien interessat fit-taħriġ dak iż-żmien. L-imħalfin, l-ar imħalfin ndbatu għat-taħriġ u dawk li kienu l-fost laqwa nżammew fil-posta biex jaħdmu fuq il-każijiet. Dik kienet is-sitwazzjoni dak iż-żmien imma l-lum il-ġurnata imbidlet, L-lum il-ġurnata però hemm stat membri illi għandhom bżonijiet bażiċi m'għandhomx il-computer, m'għandhomx l-internet u naħseb illi dan irid jiġi qabel it-taħriġ għaliex jista' jkollhom it-taħriġ, jista' jkunu interessati, konvinti, mbagħad imorru f'qorti fejn laqas għandhom dan it-tamir. Ħafna mill- eh, pajjiżi pajzi post-komunisti laqas għandek sistema fejn meta jkollok stqarrija minnaħat tal u l korrelat, m'għandekx it-teknoloġija valuta, kollha isir bil- bil-kidba u għalhekk reġistrazzjoni ma sirx kelma b'kelma, naħseb illi hawnhekk dan huwa l-ewwel pass jekk irridu naslu mbagħad eventwalment għat-taħriġ għaliex inkella għat-taħriġ jeħel ma jistax ikun applikat. Punt ieħor finali. il manager tal-qrati dan ukoll irid jiġi indirizzat fid-demokrazija l-ġodda. Punt ieħor, jekk inti qed tagħmel eh, taħriġ fuq il-ġurisprudenza eh, minn dak l-streamlining bej il-liġi kontinentali għandek il-liġi tal-orti eh, tal-dritti tal-midem għandek il-, -liġi tal orti tal dritti tal midem għandek il liġi tal tal dritti tal midem għandek il il-ġurisprudenza tal-Lussemburgu Għed ma jistax jersa dim il-ġustizja jisu xarxi bilja tal-lotterija, tkun prevedibli. Jekk inti eh, taf li kien hemm ksur ta' ċertu liġijiet tista' tkun taf diġà li ma kazistika tista' tiġi applikata. Jina naħseb eh, eh, li l-approċ eh, li l-armonizzazzjoni jista' joqtol l-indipendenza hija xi ħaġa ħażina. Hemm bżonn li konna anke l-ġustizzja tkun prevedibbli, n-nies jkunu pożizzjoni li jafdaw il-liġi li tkun prevedibbli dawn il-kwistjonijiet kollha l-unifikazzjoni tal-ġurisprudenza anke f'termini ta' taħriġ hija importanti ħafna jekk hemm meta wieħed jikkonsidra illi għanna rati internazzjonali, għanna eh, min jaħdem fuq il-ġurisprudenza. Grazzi ħafna, Signora Makovej, grazzi ħafna tal-membri li kontu għawnek u tal- kontribut ta' komonka ta' li segwejtu l-istruzzjonijiet. Kien hemm ħafna laqat għaddejjin bħala preparamenti. Realizzajt li kena ħafna laqat eh, jiena l-predeċessur tiegħi. Inti għallejti idek biex jitkellem, għat ġibrek bħal politikant il-taħriġ, konferenza ta' taħriġ f'Diċembru ser tkun biss bl-Ingliż sfortunatament minħabba l-ispejjeż li tnaqsu li fejn rigwardjaw il-traduzzjoni, interpretazzjoni. Punt sensitiv ħafna għat-Taljani u għal-Portugiżi. U intom qed titkellmu l-Ingliż verament tajjeb, però għandkom punt. Għana kan tkellmu kol fuq preċiżjoni ta' termini legali Nixtieq nirringrazzja għandak punt ieħor, il-President. Għandna nikkonkludu hawnhekk. Issa naħol intervjeni għal sekonda waħda intom tisru politikanti għa. Għan nitkellem bil-Franċis anki jekk għan eh, eh, indirizza punta Sinjora Makovej dan biex eh, impaxxi naqra l-Beġero fuq ġurisprudenza nazjonali eh, il fat li konna ċertu armonizzazzjoni hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar uniformizzazzjoni, eh, però li konna eh, standardizzazzjoni eh, ta' l-standards Ewropej f'dak li għandu xaqsam id-drittijiet tal bnidem hija xi ħaġa importanti. Importanti u aħna f'dan il-Kunsell ta' l-Ewropa nitkellmu u naħdmu ħafna fuq l-armonizzazzjoni biex nizguraw irwieħna il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali jinterpretaw b'mod koerenti il kazzjoni statistika tal orta Ewropea ta' Tritijiet tal bidem kif ukoll l orta Ewropea ta' Ġustizzja tal-Unjoni. Grazzi. done this program slightly better so we could have had a debate between members and Kiku kon preferi illi nibbalanċjaw daqsxejn iktar il-ħin li mhux qed seguni qed insemmija bħalissa imma Naħseb kien ikun utli li jkun hemm diskussjoni u skambju anke fil-rigward ta' tmexxija tal-programm. Grazzi ħafna. Grazzi kbira lill-esperti tal-preżentazzjoni tal-passjoni tal-impenn tagħkom li dan is-suġġett. Dan kollu ġabna viċin tal-militana tal-lum li jkun hemm taħriġ ta' kemm jista' jkun professjonisti li ninkludu ta' se konnis. Għana Aħna ser neħdu dak li l llum sabiex nagħmlu ktar progress u għalhekk grazzi tal-preżentazzjonijiet, grazzi tal-ħin ta'kom. U jella nżommu f'kontatt mill-viċin hekk kif il-Kommissjoni kompletu bil proposti tagħha. Nżommu viċin tagħna u grazzi.